Sitt iktar minn 60 sena ilu bdiet revoluzzjoni kwieta di kienet revoluzzjoni li kellha tibdel id-dinja tagħna. Kif bdiet it-tieni gwerra dinija kif spiċċat it-tieni gwerra dinija bdew imbena proġett eh, l-edewa saru ħbieb. Reġun li kien meqrut bil-ġuħ sar l-iktar suq eh, għani fid-dinja n-nis nies sew il-dittatorjat u daħlu f'demokrazija. Aħna bdejna, bdejna model ta' welfare soċjali, l-aħjar wieħed u l-aħjar sistema ta' servizzi tas saħħa fid-dinja. Aħna l-koll flimkien ħloqna model Ewropew ta' soċjetà li jippermettilna li nejxu xi ftit aħjar ta' kuljum il-kol flimkien. Model li miegħu ġab demokrazija, paċi, eh, libertà, solidarjetà. U din hija xi ħaġa unika fid-dinja. Jiena naħseb li għandna nkunu gburin b'dak li nixxilna niksbu u um, nistgħu niddefenduha kull fejn immorru. Daqshekk gwerer dak huwa dak li ħalfu dawk in-nisa u irġiel iktar minn 60 sena ilu għalkemm huma kienu għexu żewġ gwerer koroħ il-ħsara ma kienieċ għada telqet u il-weġat lanqas u l-istoria kienet għada ma reġax tibda timbena meta dawn in-nisa u l-irġiel waslu għal din l-idea pratikament surrealista biex jipprevjenu li terġa' tiġri katastrofija oħra bħal dik ta' tieni gwerra dinija u għal stant huma suġġerew revoluzzjoni kwieta mhux li jibnu il-ħitan iżda jwaqgħu dak il-ħitan li kienu jisseparawna. Huma ddeċidew li ser jgħinu lil xuxin biex jerġgħu u fuq saqajhom u ma kkundannawx lil min kien għamel il-sara għal dejjem iżda daħluhom lura fis-soċjetà u ħafrulhom. Ma ppruvawx jagħmlu iktar frontieri iżda neħħewhom l-ebda protezzjoni tal-ekonomiji nazzjonali iżda ekonomiji li jaħdmu fl-imkien jippruvaw jaħdmu l-koll flimkien lejn il-futur mhux waħedhom iżda flimkien għal benefiċċju ta' kulħadd. Dawn kienu l-għanijiet ta' dawn in-nisa u l-irġiel. fil-komunità tal-faham u l-azzar il-fundatur um, tagħna Robert Schumann 60 sena ilu qal li konna ħloqna solidarjetà. u il-bżon ħolo eh, din il-bazi kollha ġewwa l-Ewropa. U aħna fl-Ewropa jekk aħna rridu nnexxielna ngħixu nkampaw irridu naħdmu u ngħixu flimkien. Irridu nirrealizzaw indunajna li l-interessi tagħna ma jistgħux ikunu separati minn dawk tal-ġirien tagħna u ħidna aħna dajfa dal-kol flimkien aħna b'saħħitna. din kollha ħolqot mudell ta' soċjetà unika fl-istorja umana u tatna paċi, libertà, demokrazija, ugwaljanza, welfare u solidarjetà għal 60 sena sħaħ u il-kuraġġ tal-fundaturi li ġiet mill-esperjenza tagħhom stess ta' dak li kienu għaddhom kemm għaddew minnu ippermettilhom li jisibu r-risposta. U r-risposta kienet li jistgħu nistgħu biss naħdmu jekk naħdmu flimkien. U rridu nipprivaw insibu dan il-kuraġġ u niġġieldu kontra eh, il- ehm, problemi ekonomiċi u l-qatt Dan huwa il-kuraġġ li aħna issa rridu nsibu illum. Iżda, huwa faċli iktar għalina milli kien għal missirijietna minħabba l-istruttura li ġa għanna unek ġewwa l-Unjoni Ewropea u snin twal ta' suċċess. Tista' tkun diffiċli jew le allura li naħdmu l-kol flimkien. Senjuri, missirietna bdew Ewropa fuq il-dizastru li ħalliet it-tieni gwerra dinija. U ma jesxu għal dan il-dizastru iżda mbagħad eh, bnew l-Ewropa minkej għal fatt li kienu qegħdin jgħixu fil-faqar u l-ġuħ. U bnew huma bnew Ewropa minkejja li huma sofrew kienu mweġġa wara il-gwerra jew inkella ġew wara 20 eh, ta' snin ehm, ta' ħabs jew inkella tortura. Huma però xorta waħda kellhom il-kuraġġ li għajdu ser nagħmlu dan kollu flimkien minkejja dik l-istorja kera li kienu għadhom kemm ħarġu minna. U għal daqstant għalfej hija daqshekk tidher li hija daqshekk diffiċli għalina li ma ma l lura u ma marrux lura għan nazzjonaliżmu. Kif il-forza ewlenija tal-kriżi qed tkompli tifridna milli tipprova taqadna l-kol flimkien Żewġ mill-ikbar kisbiet tal-integrazzjoni Ewropea issa qed jerġgħu jiġu konsidrati illum l-ewro u l-libertà ta' moviment. kif nistaw impinġu l-Ewropa b'mod aħjar milli li ngħixu fil-libertà mingħajr frontieri nivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor? Għal ġenerazzjoni tal-Erasmus din hija xi ħaġa li joħduha bħala ħaġa normali m'hemmx iktar kontrolli tal-passaporti jew inkella kontrolli fuq il-frontieri u ma rridux li din titlaq din il-libertà jekk ser tibraw twaffqu ix-Schengen ser timminaw il-sissien tal-Unjoni Ewropea. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht Rückzug. Signori, kollegi, ejjew ma marrux lura wara l-frontieri nazzjonali tagħna, għandna bżonn ta' solidarjetà, rridu naħdmu lkoll flimkien biex inkunu nistgħu nikkontrollaw il-frontieri esterni tagħna u għandna bżonn ta' sħubija fil-żona Schengen. Dan huwa dak li ser jgħinna insolvu il-problemi li ċertament għandna. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar l-ewro issa. l euro suppost kellha taqqat l ċittadini tal-Ewropa l-kol flimkien imma issa jidher li hemm it-teddida li din ser issir is-simbolu tal egoizmu nazzjonali minn kull naħa u tista' twassal għal firda il-morru lura għal munita nazzjonali ser tkun xi ħaġa fatali politikament u ekonomikament ser twassal għal ħafna telf. Minn flok ma tkun um, fuq id-dimnet fid-dinja ser immorru lura għal l-idejat żgħar tagħna uh, u l lura għal peżeta u għal muniti kollha żgħar tagħna. U għacċar għan-nies tal-lum li munita nazzjonali mhux se tkun vijabbli fid-dinja li qegħdin ngħixu fiha llum. Kifet, ser nerġgħu mmorru lura għal um, għal nazzjonaliżmu żgħar tagħna u niffukaw fuq dan. Jekk nimxu l-qudd eh, flimkien u għal unika mod ta' kif nistgħu nimxu l qoddim Aħna hawnhekk f'din il-Kamra konna qed l-disciplina tal budget għal ħafna żmien. Aħna tlabna l pakkett ta' tkabbir. Għaliex nafu li jekk kulħadd imur għal rasu is-swieq finanzjarji il-pajjiżi tagħna mhux ser ikunu jistgħu jiġġieldu s-swieq finanzjarji u jkampaw jekk naħdmu l-kol flimkien nistaw niprevjenu il-deklin ekonomiku tal-Ewropa u niprevjenu il-qat. Senjuri, jiena konvint li dan huwa dak li neħtieġu. Jiena ma nistax naċċetta li il-livell ta' għajxin tiegħi issa ser jiġi mħallas minn uliedi u minn ulied uliedi, dan mhuwiex ġust. Deshalb brauchen wir Haushaltsdisziplin, das ist unbestritten. Għalhekk aħna għandna bżonn tal-disciplina budgetarja. Flimkien ma' inizjattivi ta' tfaddil irridu nieħdu inizjattivi li jistimulaw iktar tkabbir. Għal ħafna żmien issa aħna tlabna għal Um, għal uh, Financial Transaction Tax li hija sorġ ġdid ta' dħul u fil-gruppi kollha f'din il-Kamra din kisbet maġġoranza ta' poċ. Aħna rridu nwaffqu darba l dejjem l-evażjoni tat taxxa. Il-patriotti ta' vera huma dawk li jgħinu lil pajjiżi tagħhom u mhux il dawk li jieħdu l-kapital mill-pajjiżi tagħhom. Jekk aħna rridu nieħdu din l-idea ta' inizjattiva ta' tkabbir Ewropew, u aħna nafu li issa dal-waqt ser ikun hemm stamit straordinarju, rridu naraw kif dan jista' jaħdem u rridu niddeċiedu kif ir rizorsi eh, li ma rizorsi ser nerfaw għal dan il-għan. Għal daqstant, il-Parlament Ewropew irrid jgħid xi ħaġa dwar il-budget Ewropew illum. Din hija ġurnata ta' Schumann. Irridu nippruvaw inkunu raġonevoli u mhux dan il-huwa budget ta' investiment, xi ħaġa li toħloq iktar tkabir ekonomiku u iktar xalijiet għalina l-koll. Il-futur komuni tagħna se jirster inna u sinjuri ħadd m'għandu bżonn ta' patt ta' tkabbir daqs kemm għandhom bżonn iż-żgħażagħ fuq dan il-kontinent. Irridu nieħdu ssieb iż-żgħażagħ tal-Ewropa zazah minn 18 sa 30 sena, zazah li li tqajt magħhom ġewwa Spanja fl-aħħar eh, ġimgħat. Il-koll għandhom um, degree mill-università hemm min għandu tlieta wkoll, iżda ħadd m'għandu xogħol. Huma mhumiex in-nies li ħolqu l-kriżi, iżda huma n-nies li qed iħallsu prezz li ħafna għal dak li ġara biex isalvaw l-pajjiżi eh, u banek dawn iż-żgħażagħ ġewwa Madrid qalu li nieħdu eh, pereżempju 750 miljon bi stabilixxi ehm, pajjiż jew utejn, iżda mifejn se nġibu l-flus għalina. Illum nofs iżaza m'għandhomx xogħol f'ħafna pajjiżi. Għal daqstant irridu nsibu opportunità ta' kummerċ għal-jom. U ta' xogħlijiet għal-jom. Dak li kienet jgħid xumen eh, meta tkellem dwar dawn l-idejat, jekk l-Unjoni Ewropea tista' tigarantixxi dan permezz ta' ħidma proattiva u ż-żamma ta' xogħlijiet uħol inta oħrajn ġodda din tkun solidarjetà ta' vera. L-Ewropa hija b'saħħitha meta taħdem il-kol flimkien f'solidarjetà u rridu nifmu dan. Rridu nifmu jekk irridu nsalvaw li l-Ewropa milli issir xi ħaġa mhux importanti. Aħna għandna bżonn ta' alternativi politiċi ċari u rridu nagħmlu l-aħjar għażliet. Dan huwa dak li qed jistennew in-nies minn għandna. Aħna rridu niġġieldu fisem is-solidarjetà u neliminaw l-egoizmu nazzjonali u l-ġlieda bejn il-pajjiżi żgħar u kbar, dawk eh, eh, sinjuri u dawk eh, fqar ejjew niftakru li aħna komunità ta' valuri u il-valuri tagħna huma l-sissien tal-identità tagħna. U għal daqstant bħala Ewropej aħna rridu nieħdu responsabilità tad-dinja kollha. Ftit iktar minn sena wara il-rebija rbija fejn il- rajna li l ġrien tagħna tippruvaw jagħmlu l-istess ħaġa bħalma milna aħna snin ilu jekk naraw riżultati tal-elezzjonijiet fi Franza u l-Greċja nistgħu naraw li kull ħaġa li ssir ġewwa l-Ewropa hija parti mill-politika domestika Ewropea. U nistgħu nindunaw kemm aħna niddependu fuq xulxin. U kull pajjiż għandu responsabilità għal kulħadd. Din turi li n-nies jafu li l-unika mod ta' kif nistgħu nsibu soluzzjonijiet huwa jekk naħdmu l-kol flimkien. Situazzjoni L-Unjoni Ewropea anki f'din is-sitwazzjoni tibqa' l-esperiment soċjali u politiku liktar li kellu suċċess fl-istorja. Dan bdejnieh fil-1950 bil-pjan ta' Schumann, mbagħad it-Trattat ta' Ruma fil-58, mbagħad seba' stati membri. Issa għandna 500 miljun ċittadin u mnawtu tieħor 28 stat imxejna britmu pass maġġel ħafna u ma rridux niftakru ma rridux ninsew illi l-Italja u Spanja kienu ġej minn dittatu, minn dittatorjati. 20 sen ilu waqa il-ħajta Berlin waqat l-Unjoni Sovjetika u fetħet it-triq għall-Unjoni Ewropea l-estensjoni lejn l-Vant waslet temmet il-divizjoni, il-firda. Ehm, u rajna anki kif dawn il-pajizi tal-vant trasformaw ruħom f'demokraziji u waslu għal-benestri fl-Unjoni Ewropea kollha. ħafna ċittadini eh, jittamaw illi l-Unjoni Ewropea ħad kompli eh, tbiddel l-Istati membri. U maftit illi ħasbu illi eh, kien se jkun hemm eh, bidliet radikali li fil-fatt uh, seħew il-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant ġabu l-esperjenza tagħhom fl-Unjoni Ewropea u jiena kburi li jiena jiena suċessur ta' Jerzy Buzek, e, ex-president tal-Parlament Ewropew Polak. U dan għax etjuri, etjuri qed juri li llum aħna kontinent. Kontinent li huwa b'saħħtu meta e, irid ikun maqut. Aħna fl-Ewropa għandna valuri komuni, demokrazija, libertà, solidarietà, drittijiet tal-bniedem u ħadd ma jrid jinsa eh, lil dawk illi taw ħajjithom fil-ġlieda għal-libertà u għad-demokrazija il-dittaturi fl-Europa Eh, ta' nofsinaru tal ta' wara il-portira tal-ħadit ma waqgħux waħedhom eh, kombinazzjoni ma wara li kien hemm protesti paċifiċi minn naħa ta' ċittadini li opponew ruhom eh, kontra sistema ta' kriminali fl-Ewropa tal-Vant u dawn il-dittaturi waqgħu grazzi għal persuni u fostna hemm kollegi wkoll li ħadu sem f'dan il-proċess u aħna irridu nirringrazzjawhom illum fid-disa ta' Mejju. Huma eżempju ta' ġlida għall-libertà fid-dinja kollha. U rridu niftakru anki ir-rebija arbija illi eh, eh, illi eh, tfakkarna wkoll fir-rivoluzzjonijiet eh, fl-Ewropa tal-Vant. Ija ħaġa tal-ħaġeb illi meta nitkellmu fuq ir-rebija arbija Eh, niftakru fil-rivoluzzjoni Ewropea u najdu ftit fuq dawk li għamlu dawn il-rivoluzjonari Ewropej. Eh, bdejna rivoluzzjoni silenzjuża li bidlet l-Ewropa. Aħna arafna li l-iktar ħaġa importanti fl-Ewropa hija il-ġustizja, solidarjetà, l-libertà, eh, l-Unjoni ta' Libertà, Ġustizja, Solidarjetà u libertà li lem mill-frontieri tal-poplu, dan u għal-model soċjali Ewropew. Eh, rati indipendenti fejn eh, ni nigarantixxu l-assistenza għal morda aċċess liberu għall istituzzjonijiet l-istess opportunitajiet ta' svilup soċjali għal kulħadd model ta' demokrazija parlamentari, partecipazzjoni politika, model ta' eh, opportunitajiet indaqs ta' drittijiet ċivili, modell illi eh, iżom l-iktar standards mm, eh, ekonomiċi u, u soċjali avanzati u eh, modell li fih memx eh, pina tal-mewt u memx laqqas xogħol għal minuri. Din hija soċieta fejnina fejn u naħseb illi intkom ukoll taqblu miegħi. U jiena rrid li it-tfal tiegħi u n-neputi tiegħi jkun jistgħu jgħixu f'din is-soċjetà Ewropea. Imma għal dan it-tip ta' soċjetà m'għandna l garanzija li ħattejx għal dem. Għandna bżonn għandna bżonn tal-Ewropa biex niddefenduh il-modell soċjali u demokratiku propju f'dan iż-żmien ta' ta' globalizzazzjoni ma rridux aħna nikkonsidraw eh, dak li eh, ksibna eh, bħala bħala ħaġa li hija automatika, rridu nibqgħu niġġieldu jum wara jum u llum ġurnata tal-Ewropa rridu niftakru minn fejġejna u dak li ksibna. Għax huwa hija l-istorja li qed titlobna din. Rridu niddefendu dak li aħna ksibna u din hija bażi għal futur demokratiku liberu ġust u stabli għal tfal tagħna. Grazzi. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Grazie, grazie all'attenzione. O grazie anche tal ċabċib. Għal grupp PPS sanaddu għal Surdol. Leg. President, eżis kollegi, aħna l-lum qed nitkellmu fuq ehm, l-Ewropa il-festa ta' 9 ta' Mejju qed niċċelebra fi żmien diffiċli mill-lat politiku ekonomiku. Aħna ħafna drabi ninsow ehm, dak kollu li ksibna minn firma jina dekorazzjoni ta' Schumann qatt ma kellna daqshekk paċi u prosperità anki ġifieri jekk qed ngħixu minn din il-kriżi ta' palissa. Aħna ħallasna prezz ares biex dejjem nżommu din il-paċi, nafu xinin il-valur, il-toleranza ta' dialogu, il-solidarieta li huma aktar importanti mill-individualizmu. Nafu, kollegi, li issa qegħdin niffaċċjaw l-estremizmu, il-populizmu minn naħa jew noħra tal- xalluk jew tal-lemin għalhekk jiena nixtieq li l-partiti politiċi kollha jiftakru li għandhom eh, mandom xej xirbħu jekk jibbanalizzaw l-estremiżmu, eh, rridu niftakru fid-demagoġija, rridu niftakru li hemm ċertu illużjonijiet ta' ċittadini tagħna li u għal xiex huma eh, delużi L-Ewropa kifet għaddejja minn żmien diffiċli u id-deċiżjoni li jridu fis xhur li ġejjin se jiddeċiedu l-istabilità tal-ekonomija u anki l-koeżjoni soċjali tal-pajjiżna. Id-debiti li għandna anki il-munita dan kollu jorina li il-finanzi pubbliċi kull ma jmorru edin imorru għallar għal dawn l-aħħar 20 ta' snin edin nitkellmu fuq il-six pack tal-budget u anki il-budget il-two pack jekk aħna naslu b'dawn ikunu nistaw kol nikkoreġu l-iżbalji u dawn ix-xejriet imma edin fil-bidu tal-isforzi tagħna ma tux naqtaw qalbna nishtiq ngħid li f'dan id-dibattitu politiku toppalisma li għandna meta nitkellmu fuq il-finanzi pubbliċi tkabbir ma rridux ninsow li hemm in-nies li jridu il-governanza tajba u min iridu min irid baqa l-iktar tkabbir. Imma ħafna drab ridu naraw kif inlaqgħu it-tnej. Ir-realtà ma nistawx aħna naqsu deficit u minar ma nitkellmu fuq il-tkabbir. Jekk aħna ma naqsux il-djun tagħna mhux se jkollna tkabbir Ir-realtà tarina wkoll li l-miżuri li jġibu tkabbir ma jistawx ifissru li nistgħu nonfqu iktar għax m'għandniex biex nonfqu il-pajjiżi li dejjem iktar jonfqu ma jqodux attenti għad-djun li għandhom, il-pajjiżi li kun qegħdin jagħmlu sforz għall-governanza tajba, kif jistgħu mbagħad juru sinjal ta' solidarjetà bekk business ta' naslu l-investimenti għat kabbir, għet nitkellem fuq tkabbir ta' veru, mux artificiali. U mezz wieħed bis biex naslu. Iġifiri naraw li l-ekonomiji tagħna fil-żmien ta' globalizzazzjoni naraw li jisiru ktar kompetittivi. L-Ewropa tfisser li aħna nerfaw responsabiltajiet tagħna kollha. Deċiżjonijiet li diġà aħna adottajna sanwet uhom. Ġifiri, is-suq uniku investu fil-riċerka u l-iżvilupp sabiex dejjem inkunu minn ta' dimnet fil-ekonomiji ta' seklu 21 innaqsu il-pis il amministrattivi u anki niftakru fl-SMEs u l-kompaniji kummerċali tagħna jekk aħna nqodu attenti fil-finanzi pubbliċi nkunu nistgħu naraw li konna tkabbir u iktar xogħol. Dekorazzjoni ta' Robert Schuman ħolqot regoli ġodda għall-Ewropej. Illum aħna iktar solidari ma' xulxin, responsabbli ta' xulxin dan ifisser li hemm konverġenza tal-budget li għandha l-prezz tagħha, imma jridu kien hemm ukoll konverġenza fiskali u soċjali. Dan kollu jista' jaħdem jekk kulħadd jagħmel l-isforzi tiegħu. U ovvjament naraw kif il-finanzi pubbliċi inqablu għammat kabbir. Nixtieq nispiċċa billi ngħid li d dikjarazzjoni ta' Robert Schumann dejjem ġab miegħu il-solidarità, il-responsabilità, l-entużjażmu, l-konvinzjoni biex dan il-proġett wara dikjarċjoni ta' xumen verament jista' jaħdem dejjem għad kabbiru għar iktar xogħol. Grazzi ħafna. Grazzi, eh, Sur Dol. Issa fissem il-grupp SD nadu għal Sur Svoboda għal 6 minuti. Grazzi, President. President, inti għamilt referenza għal bidliet, għal sfidi fl-Europa u għal successi u koll, pero hemm ukoll derużjonijiet wieħed irid jaħseb biss fir-riżultat tal-elezzjonijiet fil-Greċja. E, illum il-ċittadini tal-Greċja e, disprati u mumiex kontenti bl-Ewropa u hemm dan is-sentiment ta' rabja kontra din l-inġustizja soċjali aħna issa rridu namlu riformi neċessari biex intuhom tama, imma hemm diġà tama għax hemm sinjali ta' bidla fil-elezzjonijiet Franċiżi. Il-popolazzjoni Franċiża għamlet l-għażla tagħha sa persuna eh, illi rappresenta l-ġustizja soċjali. Jena nishtiq nifraħ li François Hollande għall-elezzjoni tiegħu jiena nħoss illi bħalissa xi ħaġa qed titbiddel fl-Ewropa. Martin Wolf fil-Financial Times kiteb illi Holland mill mexeja kollha Ewropej għandu l-kapaċità li joħroġ l-Ewropa mill-kriżi. U dan rridu nifmu aħna l-Ewropa se jirnexxila timxi l-qudiem jekk toħroġ mill-kriżi biss. dan huwa ċar, eh, kulħadd jifmu dan fl europa ma nitkellmux bil-Ġermaniż biss, ma nitkellmu anki bil-Ġerma mill-Franċiż u nitkellmu anki eh, soċjal-demokratiku, mhux eh, fi Franza biss imma f'pajjiżi oħrajn. Kollegi, l-Ewropa tal-lum Eh, eh, elbet il-problemi li kella eh, qabel il-gwerra. ħafna nis kellhom imutu biex niksbu l-paċi fl-Europa u dan il-proċess ta' paċi itina ħafna entuzjazma, ma l-Europa għanda tagħti iktar mill-paċi fost il-popli. F'din il-fazli ta' krizi irridu jirnexxilna niddefendu l-paċi soċjali. Politika ta' austerità li tolqot dawk li huma dajfa soċjalment qed timmina din il-paċi soċjali, qed toħloq reżistenza, qed toħloq ġlied u il-konsegwenzi u maħafna eh, nistaw naħsbu eh, fuq kem etizdit il-partiti estremi u għal darboħra l europa edha s-siproħa eh, u dim t tittafaċċa distruzzjoni politika. Ħafna minna marridux li kunem il-gwerra tal ġenerazzjoniet il-gwerra tal pajizi u tal-partit soċjali. Il-kontra, aħna nishtiqo li l-partit soċjali inżommuha. Il-grupp politiku tiegħi nixtieq nerġa' ngħid għal darbohra ninsistu fuq il-budget eh, bilanċat, però rridu anki fuq it-kabbir, għax qed naraw li dan il-budget mhux qed iġib soluzzjoni. L-investimenti pubbliċi f'dawn l-aħħar snin tnaqsu u il-gvernijiet x'qegħdin jagħmlu sfortunatament anki l-Kummissjoni qegħdin jitkellmu biss fuq tnaqis u tnaqis u tnaqqis tal-budget flok ma jitkellmu fuq l-investimenti għad kabir, biex bekk nżidu dejjem iktar il deficit u ftit ftit qed nibdew issa imbidlu id-diskorsi tagħna u l-ideat. Għanna bżonn mhux biss illi nikalmaw is ma għanna bżon ta' iktar investimenti. Għanna bżon ta' eh, regola ta' deb illi tati il-disciplina eh, il eh, fuq il-budget imma dan għandu jkun a favur tal impiegi u tal-investimenti. Tal ma nistawx naddu għal eh, politika ta' austerità li ma twassalx għal tkabbiru impigi. Anki inti stess għattu, President, għanna bżon ta' aktar impigi għazzazah. iż kif jistaw ikollom entużjażmu għall-Europa meta huma jiġu mal-quta b'dan il-mod eh, bil-qat? u għal din ir-raġuni il-grupp soċjal-demokratiku uh, jitlob garanzija ta' tkabbir u mpigi għazzaza, iż għandu ikunu jistaw jisibu xor fl-Europa u bekk jisibuħ l-entuzjazmu għall-Europa. L-Europa soċjali però għanda tinvolvi ċittadini kollha li jiexu fl-Europa u dawn jinkludu anki daw illi waslu fl-Europa bħala immigrati persuni illi diġa edin it-tieni ġenerazzjoni ma għadhom edin iħossu ruħom bħala immigrati. L-integrazzjoni mhux biss nifmu aħna bejn il-pajjiżi differenti ma anki bejn iċ-ċittadini fil-ħajja ta' kuljum fil-proċess ta' deċiżjonijiet. Kriżi illi tedet il-paċi soċjali għandha niġġildu kontra tagħha bl-inklużjoni u bil-ftuħ ek naħsbu eh, fuq Marin Le Pen u il-partit ġdid Grek eh, tal-lemin estrem nixtieq ngħid ħaġa ċara kolla kem maħna nejxu f'pajizna u rridu kolla kem maħna nħossuna tali. Eh, kollegi, f'debattitu bħal dan il-grupp politiku tana aħna eh, istidinna anki li zaza ospitu ospiti aħna għadna illi il krizi mhijiex eh, xie kastik minn Alla imma ħloqni aħna u hemm eh, opinjonijiet differenti, però flimkien iridu naħdmu u kontra l-forzi distruttivi tal-Europa. U flimkien iridu namlu b'mod illi nistaw nerġaw niksbu l-paċi soċjali fl-Europa. L-grupp tiegħi l-est disponibli biex jiddefendi saħħaħ l-Europa u nittama li ħafna eh, les u malesti biex jagħmlu l-istess biex eh, l-Europa li inti tkellim daqshekk pozitivament fuqha tkun l-Europa ta' kulħadd u għal kulħat. Grazzi. Grazzi, Sur Svoboda. Issa għal grupp tal-liberali u demokratiċi, eh, Sur Ferhofstadt. President, deputati. Sidu nuvo. Jina u kol nishti nsellem il-President il ġdijt ta' Franza għax qal li l-bidla hija issa u bekk rebaħ, imma jiena ngħid li l-Ewropa hija l-bidla u għandna bżonn li jkollna l-Ewropa illum, disa ta' Mejju jekk aħna nirrealizzaw il-serjetà tal-kriżi li qegħdin ngħixu bħalissa rridu narfuh dan nitkellmu ħafna affarijiet sbieħ fuq il-passat imma llum rridu ngħidu l-affarijiet eżatt kif huma l-Ewropa fid-dinja hija marġanalizzata. L-Ewropa qed tiffaċċja ehm, il-problemi tal-tkabbir eh, tagħha stess. Ġifieri imħabba Eh, il-fat li l-pajjiżi li qed jemerġa eh, li huma qed jiżviluppaw e- e dejjem qed imorru għall-aħjar. Il-popolazzjoni tagħha eh, faċċjat f'dinja fejn in-nies qegħdin kull ma jmorru jkunu iżżar. Qed nitkellem fuq 10 biljuni fid-dinja. Dinja li hija dominata u maquda minn dawn l-imperi kbar finanzjarji u politiċi. U anki jekk aħna ma ridux nemnu, il-kriżi li qegħdin l llum fl-Ewropa mhix kriżi tal-ekonomija tad-dinja, laqas hija kriżi tal-finanzi eh, tad-dinja hija kriżi Ewropea, speċjalment kriżi ta' l-istati Ewropej. U għal dawn l-aħħar snin l-Europa rridu narfu dan l-lum fid disa ta' Mejju i għaddejja mingħajr ambizzjoni, mingħajr direzzjoni, mingħajr tama u għax ma, ma tistax issib soluzzjonijiet dejjema għalhekk jiena naħseb li fid disa ta' Mejju qabel noqogħdu nifirħu b'xuxin il-fatt li l-lumija l-festa ta' disa ta' Mejja rridu nirrikonnoxxu l-fatt li aħna maħniex kapaċi nirrispondu għal eh, din il-kriżi kif imiss. Aħna rridu nirrikonoxxu l-fatt li hemm bżonn eh, pass kbir il qudiem pass federali. l ewropa għandha tkun federali? Jew le. U l-għażla hija waħda sempliċi rridu n-niqfu li nibżaw nitkellmu fuq il-kelma federali inkwantu għall-Ewropa. Fil-fatt, qed nitkellmu li hemm bżonn soluzzjoni federali ġifri li konna gvern ekonomiku li jatant għanna bżon, li konna kontroll demokratiku li nix sissa teżor Ewropew ta' veru, budget federali wkoll. U għaliex ma nimmaġinawx soluzzjoni li twassalna għal darba għal dejjem għal li konna armata Ewropea waħda. Il-federalizmu Ewropew huwa l-uniku mezz sabiex aħna nkunu nistgħu integraw fil-globalizzazzjoni u anki biex ninegozjaw eh, fuq l-istess livell li hija l-uniku mezz biex aħna nkunu nistgħu nipproteġu il-mudell soċjali tagħna fl-Ewropa. Jiena verament nemmen ukoll sur President li llum nif-9 ta' Mejju u wasal iż-żmien li aħna paġna tal-illużjoni ninsawa darba l-dejjem. Dawk li jaħsbu li l-austerita biss tista' toħroġna mill-kriżi l-illużjoni tal-oħrajn li jaħsbu li tkabbi jista jassal qabel eh, mill-finanzi pubbliċi tal-pajjiżi eh, naraw li jifqumu fuq saqajhom verament dak li dejjem nitkellmu dawn iż-żewġ affarijiet qed nopponuhom kontra xulxin. Disċiplina, solidarità, il-rigorozità, it-kabbir, għandna bżonn it-tnej, mhux it-tnej kontra xulxin. Għandna bżonn id-disċiplina, solidarjetà u nkunu rigorużi. Issa, il-fiscal compact hemm bżonn li indaħlu tkabbir għal Fiscal Compact u l-kapital tal-Bank Ewropew eh, tal ta' investiment irridu nkabbruh. Naraw li eh, kemmilna d-dejjin issa bil-project bonds. Irridu naraw li verament dawn jaslu irridu naraw u kol kif se eh, namlu tajjeb għal il-redemption fund hemm bżonn li naraw minn fin se jiġu flejjes ġodda għall-investiment wa tkabbir fl-Ewropa. Għalhekk jiena nagħlaq President billi ngħid li fid-disa ta' Mejju l-affarijiet huma ċari aħna bħala l-Unjoni Ewropea rridu nirpu għanna bżon il-federalizmu, federalizmu Ewropew. Il-federalizmu mhix ħaġa li għandha tbeżżana, il-federalizmu hija l-ġejri tal-kontinentana u il-futur jibda illum fid-disa ta' Mejju. Grazzi ħafna. Grazie Grazie. Eh, Sur Verhofstadt, issa fissa il-grupp tal-ħodor u l-Alleanza tal-Europa Libera Gon Bendit. Sur President, um, kollegi, grazzi Gi. Jina naħseb li tajjeb li nkomplu f'din it-triq għaxek nitkelmu fuq l-Europa, dakollu li r naxina nigzbu, bżon fl-istess ħin nitkellmu fuq dak li jadbaqalna x'namlu sabiex il-ġejni jkun verament ta' ċittadini tal-Ewropa. Jina nafseb ma ridux ma tantx natu każ dak li qed naraw li joħroġ mir-riżultati tal-elezzjonijiet jekk hawn id-deficit demokratiku fl-Ewropa rridu niffaċċjaw din ir-realtà. Jekk l-Ewropa federali tkun demokratika, trid rispondi għal tassib, għal problemi ta' ċittadini. U meta nara mir-riżultati tal-elezzjonijiet fil-Greċja u l-unika soluzzjoni tal-Bank Ċentrali kienet li m'hemmx alternativa għal dak kollu li diġà ġie deċiż jiena ngħid lill-Bank Ċentrali oqogħdu oqgħod attent, oqgħodu attenti. Iftakru ftit fl-istorja tal-Ewropa, tal-Ġermanja, il-Pakt ta' Versailles, it-Trattat ta' Versailles, meta ngħidu lill poplu li m'hemmx soluzzjoni, li memx soluzzjoni il propli isibu soluzzjonijiet umma u jkunu soluzzjonijiet ta' barra minnaw. Għalek ir responsabilità aħna suppost nerfawa biex niftakru fl-istorja. Meta fil-demokrazija nejdu li memx alternativa oħra jkun qed jiżbaljaw. Għax id-demokrazija tfisser li nfittxu dejjem l-alternativi l-oħra. X'inkella l-qasaq qegħdinaw namlu l-politika. Għalhekk jiena ngħid ħaġa sempliċi ħafna. Jekk aħna verament rridu l Greċja anzi l-Greċja pat qod tivvota għal dejjem sakemm dawn ġibuhom fuq saqajhom u jiskużaw ruhom u jedunna biex nagħmlu li rridu, illum għalhekk irridu nerġgħu niftħu l-memorandum. Nerġgħu nagħmlu proposti għall popli tal-Greċja jekk aħna ma nipproponulhom xejn fl-elezzjoni li, li, li eh, tiġi tawara setta se tagħti l-istess riżultati f'dan il-memorandum ma rridux nejdu rridu tkun hemm riforma strutturali, rridu nejdu li l-poplu tal-Greċja jerġa' ikun kapaċi li isegwi r-ritmu tar-riformi li dan ma jiġix maħnuq, ma jiġix verament fuq fu, irkub tejħ. Jekk aħna risposti ma ntuhomx, il-risposti se jsibuhom bl-ultra faxxiżmu, bil-ultra nazisti ta' tas-stal għalin, ġifiri kontrina. Umbat u koll il-poplu franċiż ma ninsawx ivvota kulħadd jaf li jiena kont man ħatta dak li rebaħ. Imma dak li mhux qed nifhem jien, dak li ma nifhimx minn naħa tal-Ewropej l-oħra, ma nistawx nejdu li l-poplu ta' Franza li għadu kem jivvota wara elezzjoni li kienet diffiċli jekk ikun Ollandi u saħkozi mela issa tidu tamlu l-istess ħaġa għax kiku hekk l-asħaq imbidlu l-asħaq nivvotaw, l-asħaq biss niċċaqalqu. Jekk illum il-poplu ta' Franza eh, maġġoranza eh, li batanċi kbira, situazzjoni se tkun diffiċli, jiddeċidi li jrid ibiddel l-affarijiet, mela ovvjament l-Ewropa wkoll tittara kif se jsiru dawn it-tibdiliet u għaraw x'qed jiġri fl-Italja. jom isiru fil-leġislattivi, fil anki fl-Italja titbiddel u anki fl-Spanja. Eh, Sinjuri, l-affarijiet iridu jinbidlu. Huwa ovvju illum li ma nridx għalfejn qogħdu nirrepetu l-istess affarijiet, stabilità, l-tkabbir, eccetera, hemm bżonn il l-poplu tal-Ewropa natu hittama. tama u rridu nibdow bil-budgets nazzjonali. Aħna rridu nieħdu responsabilta fidejna din it-tama. Ġifiri hemm bżonn ninsew il-budgets nazzjonali u jkollna budget Ewropew. U gi għandu raġun il-fatt li l-Bank Ewropew ta' investiment irid jagħmel xogħlu u joħloq Green New Deal, bidla ekoloġika l-ekonomija Ewropea biex u iktar postijiet tax xogħol. U jekk il-bank ta' investiment irid verament jagħti ismin tal qudum l-ekonomija aħna jekk l-ekonomija tal-Ewropa ma tuwix spinta l-qoddim jekk noqogħdu nistennew u nisperaw li kollox e, mur tajjeb il-neoliberali rridu ngħidu ġabit nafsa li pit-toroq. Jekk aħna ma nbidlux ir-ritmu tal-ekonomiji tagħna, aħna kollha se nerqu. U nħan nispiċċa billi ngħid xi ħaġa sempliċi ħafna. Hawn min jgħid li hemm periklu għall-ekonomija. Imma hemm periklu ieħor, il-periklu huwa għad-demokrazija jekk il-popli jaħsbu li aħna maħniex kapaċi li nsibu soluzzjoniet li nġibu il-bidla l-istorja torini li torina li il-popli se għodu ju jistennowna se jkunem eh, nerġaw lura lejn affarijiet tal-biza. Eh, għalhekk aħna bid-demokrazija rridu noraw li għadbaqa possibilta li nerġgħu noħolqu bilanċ fil-linji ta' politika ta' politika tagħna fl-Ewropa biex l-Ewropa tkun il-qofol ta' din il-bidla li tantija eh, mixtieqa sabiex il-popli jgħidu iva Kenna eh, raġuni li 60 sena ilu mwaqfu l-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-ġejjini huwa tagħna inkella se tkun il-ġejn ikun tal-swieq u mhux tal-poplu Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Kombendit. Issa fissem li sejar is Sur Kalagan, Kalanan. Grazie, President. Monet u Spinelli u Schumann kollha għexu fl-Europa differenti mill-lum. Il-kontinent u koll minn dak iż-żmien ġirvinat b'żewġ gwerer dinjien. E, Il-problema kienet il-poġu l fuq l-ikel. L-sfida globali e, kienet ġiet simbolizzata bil billi jibnu ħajt e, fil f'Berlin. Illum għanna l-politika tal-sajt tal-, e, -sajt, tal bedja eh, komuni eh, eh, u ġibna l-lum ukoll meta waqa il-ħajta Berlin wasal għal banestri anke għal nis tal-vant. U f'ħafna zoni, però l-Unjoni Ewropea ħafna minn dawn is-soluzzjonijiet saru l-problema ta' s-seklu 21 L-Unjoni Ewropea mhux biss qed isir irrilevanti fid-dinja manki fil-imħoħ ta' ħafna minn nistana. U jien għandi spjegazzjoni sempliċi għal din il-problema għaliex in-nies m'għandhomx fiduċa fl-Unjoni Ewropea, għaliex l-Unjoni Ewropea m'għandix fiduċa fin-nies. Il-demokrazija eh, hija l-ikbar esportazzjoni griga fl-istorja u il-Fiscal Compact, il-Trojka, il-leġizlazzjonijiet infiniti mill-Unjoni Ewropea waqfet eh, eh, neħħiet il-kapacità tal-mexxejja nazzjonali li jimxu eh, skont il- rida tagħhom u se naslu għal problemi oħra bħalissa għanna l-komunisti li jrixtiqu jidħlu u jagħmlu l-mini tagħhom fil-Parlament ta' tal-Greċa u anki il-problemi tal-Pen le fi Franza. U x'kienet il-Komissjoni il eh, eh, x'qalet iktar Europa u għalija l eh, dini għala reazzjoni li stajna ninventaw. L-Komissjoni dejjem għanda risposti f'dan is-sens. Aħna ħafna drabi l-azzjonijiet tagħna jsiru propju il-problema eh, u qegħdin naqsu l-libertà tal-individwi. Il-President Reagan kien qal eh, illi l-ikbar l-iktar klim li huma eh, perikolużi fil-lingwa Ingliża huma jiena membru tal-Unjoni Ewropea u jiena jgħataw ħafna mill-ekonomiji madomx jimxu kif għandhom jimxu u l-Unjoni Ewropea saret kbira wis u hemm bżonn nerġgħu lura. Ħafna qalu illi l-elezzjoni fi Franza eh, kienet il-vittorja għal dawk li jridu eh, itkabbiru jridu jmorru kontra l-austerità, mhux vera, kulħadd jridu tkabbir. U dan huma il-mezzi mhumiex l-anijiet. il mezzi mhumiex il anijiet il il-tkabbir sostenibli u għabilli billi namlu iktar servizzi u prodotti, nġibu iktar eh, eh, flus fidej l-Unjoni Ewropea eh, illi noħorġu mill-kontroll u non ħafna flus muwiex Eh, sej wasal għal tkabbir, eh, qed wasal għal l-irvina. Il-grupp tija qed joffri eh, viżjoni alternativa bbażata e fuq libertà, demokrazija u tkabbir immexxi mill-imprizi. Aħna nħossru dan għal aħjar mod biex E nipromovu l-valuri tagħna u l-prodotti tagħna fl-Unjoni Ewropea fid-dinja. Aħna nħossu li l-budget għandu jkun iktar ifukat, iktar żgħir u għandu jkun e, għandu jagħti priorità l-iktar sfidi importanti bħal riċerka. Aħna nħossu li suq intern għandu jipromovi deregolamentazzjoni u l-kompetizzjoni mhux il-burokrazija u l-armonizzazzjoni. Seba snin ilu f'din l-awla wara li Franza u l-Olanda votaw kontra l-Kostituzzjoni, waħda mill-kostituenti ta' Stephen Hughes u tiegħi il-Prim Ministru Tony Blair qal illi n-nies hawnhekk qegħdin jagħmlu qegħdin ikantaw il vittorja però pero aħna ħatmu qed jisma' x'qegħdin jagħmlu. Qed ngħidu hekk illum qed ikantaw ħafna iktar milli kienu qegħdin jagħmlu fl-2005 u rridu nerġgħu Eh, nistaqsu l-istess mistoqsija. Aħna qed nisimgħu x'qed jgħidu n-nies għax l-Unjoni Ewropea għandha qudiem alternativi nistgħu nkomplu ngħaddu l-leġiżlazzjoni u nagħmlu eh, pjanijiet għal kull għaxar snin jew inkella eh, nistgħu anki nippruvaw taparsi nafu kollox u ngħidu lin-nies li aħna għandna l-soluzzjonijiet kollha fidejna jew inkella nistgħu nibnu Unjoni Ewropea effettiva li Eh, tista' timxi l qoddim Irridu ikollna il-fiduċa finnis u bekk inkunu nistaw anki noħol u fiduċa tannis fl-Unjoni Ewropea. Inkella se nibqaw imorru dejjem l-ura fil-kompetizzjoni eh, internazjonali u tort ikun kollu tagħna. Grazzi. Danka kollegi Kellenen, es folgt kollegi Ferritz. Grazzi, Sur Kallanan. E sur Farage issa għal minu, zoċ minuti u nofs. Illum hija il-ġurnata ta' Schumann jew ta' eh, tal-Ewropa eh, hawnhekk smajna li sur ta' jitkellem daqsxejn bl-Ingliż. Eh, kulħadd kien jitkellem fuq is-suċċess tal-Ewropa, ma ħadd ma qal li m'għandniex aħna nemnu finna nfusna. Aħna qed namlu qed namlu għanna zbal fi ċelebrazzjoni tagħna. Aħna ma irridu niċċelebraw it tminja ta' Mejju, mhux id disa ta' Mejju. Eh, il-ġurnata tal-vittorja. fid disa ta' Mejju aħna qed niċċelebraw tentativ mezzi differenti li irdu d-demokrazija fl-Ewropa kollha. Eh, jiena m'għandix dubju li ġommone kellu intenzjonijiet tajba u ħaseb illi jekk inneħħu eh, l-istati membri eh, ikun jista' jwaqafhom milli jagħmlu l-gwerra. Però ma rax illi dik it-teorija eh, kif imxiet fil-Jugoslavja. Imma bħal komuniżmu din ħaġa li ma kellix saċċess u it-Titanic tal-Unjoni Ewropea issa laqtet il-blata hija unjoni ta' falliment Ewropew ta' għat u nuqqas ta' tkabbir hija ħabs ekonomiku tal-Europa u qed toħloq ħafna periklu għal kontinenti. Aħna għandna qudiemna eh, il-prospetti ta' eh, arresti u anki rivoluzzjoni f'ċerti każijiet eh, illi eh, waslu fid-disperazzjoni totali. Però hemm opportunità, hemm aħbar tajba essa bdiet eh, rivoluzzjoni demokratika eh, fil-Finlandja eh, meta rajna li ġabu l-20% tal-vot u rajna li anki l-estremisti edin jimxu l-qoddim. Però rajna dak li ġara fil-Greċa nar il-ħat ifakkarna f'dak li ġara fil-Germania fil 1932 l-estremi kemm fuq il-lemin kif ukoll fuq ix-xelluk jimxu l qudiem Dana jista' wassal għal nazzjonal soċjaliżmu mill-ġdid fl-Ewropa mixin fid-direzzjoni żbaljata. Irridu irdu l-Eurozona, irridu nerġgħu lura. Aħna jina rridu għall-Ewropa, ma tkun Ewropa bazata fuq il-negozji, fuq il-kummerċ, fuq il-fatt li aħna npoġġu madwar il-mejda u naqblu fuq regoli fuq l-ambjent ovvjament, nistaw namluħ da, pero ma nistawx namluħ dan eh, b'dik il-bandiera li għanna u demna eh, ma nix bistegħi fiduċa mill-popolazzjoni biex namluħ da. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de remercier le... il y a L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lill-Parlament, il-President għal Eh, il-klim sbieħ li kal fuq eh, sur Portas. Smajna fuq l-Europa sabiħe ma' realtà għal popli miex dik li dak li smajna. Jekk il-linji ta' politika tal-Europa mhux ma jitbidlux b'mod kbir, se jkollna eh, il-buzdi set infaqa l austerita wis austerita għal poplu, imma il-nies li huma edin tajjeb jibqaw tajjeb għalek għanna inġustizja kbira u irridu naslu konklużjonijiet malaj. Irridu naraw xġara dan l-aħħar jiem il-fatt tal-parlament il-parlament ta' Rumanija li ma ċettax l-austerità. E, François Hollande fi Franza, l-Olanda, dawk il-partiti kollha li ridu l-austerità fl-Italja, fi Spanja, fil-Renju Unit, fil-Ġermanja, kollha ma ntlaqawx. Araw x'ġara fil-Greċja hemm bżonn nirrispettaw il-vot tal-poplu tal-Greċja u naraw li flimkien mal-moviment tal-xelluk naslu ma nistawx aħna naċċettaw it-trattat ta' austerità għal budget dak ta' Merkel u ta' Sarkozy għax ma nistawx naċċettaw din l-ideja l-kunċett għal kabbir għax ma taqbilx ma anki ma trattat hemm bżonn ikonna impatt għal-bniedem u anki għall-ekoloġija ġdid. Rwol ġdid għall-Bank Ċentrali Ewropew li jridu joħorġu l-flejjes għall-iżvilupp, ġifieri naraw li il-purchasing power ikun aħjar, li jkun hemm xogħol iktar sikur, l-innovazzjoni r-riċerka, il-ħolqien ta' servizzi pubbliċi, anki l-mutazzjoni ta' ekoloġika tal-kontinent, hekk ikun hemm ġejjieni possibbli. Il-Bank Ewropew tal-Investiment il-kapital li għandu jkun ikbar il-mod kif jintużaw il-fondi istruzzjonali, l ftt taxxa fuq il-kapital. Dawn kollu jistaw jgħinu biex ikun hemm fond tal-iżvilupp tal-bniedem. Mbagħad ikun hemm ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew għal l-għajnuna tistatati mhux l banek imma lill-istati. Il-salarju il minimu Ewropew irid ikun hemm ukoll pjantazzjoni biex jiġilet kontra il-faqar. Issa wasal iż-żmien li naslu għal moratorium fuq il-djun tal-passat u nitolbu l-Bank Ċentrali ta' ta' Ewropa biex jislef bir-rata ta' wieħed fil-mija lill-istati. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm rapport ta' kif jintużaw tal-1000 biljun ta' euro li il-Bank ċent eh, tal-investiment tal-Banek fl-Europa. Irrit ikun hemm forum Ewropew kbir li jinvolvi il-Parlamenti Nazzjonali, il-Kumitat eh, Soċjali Ekonomiku biex binaraw daw flimkien kif jistgħu jerġgħu jiġibu il-bidla fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi Sur li għarek, is-sur Sosa Wagner sal minuta. Kollegi, aħna qegħdin eh, ngħixu kontroversja kbira nisimgħu dwar it-kabbir u l-austerità. Aħna qed nisimgħu ħafna affarijiet u qed jintqal li jisu tkabbir ġivvintat eh, fl-aħħar eh, ġranet imma mhux minnu sa minn 97 il-patta tkabbir kien hemm il-patta tkabbir u stabilità. Għaldaqstant partijiet kbar mill-istituzzjonijiet Ewropej, riċerka koeżjoni, eċetera, huma qed jiġu mirati biex jisaħħu iktar tkabbir u jippermettu eh, l-għajxin ta' ċittadini tagħna u li livelli ta' żvilupp biex jibqgħu stabbli. Iżda m'hemm l-ebda raġuni għalfejn aħna għandna inħossuna inferjuri meta niddiskutu dan. Aħna għandna eh, nimxu bieċna minn qoddim f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi. Issa naddu nixtieq ngħidulkom lill-viżitaturi li ma nistgħux inċabċbu hawnhekk fil-kamra.